U għaddit. Issa emenda orali. Misur Butikoffer. Naddir kelma lilek. Signora President, kollegi, nixtieq nagħmel din l-emenda orali tesprimi l konvenzjoni li s-ħobija tar-Russja fil kunsil tal-Ewropa huwa element importanti tal-pajzaġġ kurrenti tal-relazzjonijiet istituzzjonali fl-Ewropa u tittama li nsibu modi kif nistgħu nikkonvinċu lir russja sabiex ma joħorġux eh, ma jitilqux il-sħubija fil-Kunsil tal-Ewropa tagħhom. Grazzi. Grazzi mela issa nistgħu nivvotaw fuq l-emenda orali. Aw oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali? Jidher li le? Iva? Le. Mela, ejja nivvutaw fuq din l-emenda orali dawk favur, kontra, astenzjonijiet, ħanamel verifika. Ejja nagħmlu verifika fuq l-emenda orali. Nistgħu nagħlqu l-verifika. Għaddiet. Issa ngħaddu għal riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni issa magħluqa. u din għaddiet. Issa r-rapport ta' Sinjura Post fuq it-tisħiħ tal kapaċajiet tal-Unjoni Ewropea rigward il-prevenzjoni u medjazzjoni tal-konflitti. Eh, da' wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda tnej dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda tlieta votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa magħluqa. u għaddiet. Emenda erba' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa magħluqa. U m'għaddiex. Emenda ħamsa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din m'għaddiex. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni sa magħluqa u għaddiet. Grazzi ħafna kollegi. Bekk wasalna għatmim tal-lista tal-votazzjoni, sta ngħaddu għall-ispjegazzjonijiet wara minuta. Kollegi, nitlobkom toħorġu minn ġol kamra biex nibdew l-ispjegazzjoni tal-votazzjonijiet. we will now move to the explanation of votes and we begin with the uh, Madam Hautala's report. Mela, għajsa ngħaddu għall ispjegazzjoni tal-vot, naddu għall ewwel rapport is sur Kelly. Ġri il-rapport ta' Sinjura Hautala. Et nogos li l ewwel jina nilqa dan l-ftejim ta' sħubija importanti nilqa il-xol importanti li sar mir-rapporter u mill-kollega Fran Faust din il-kwistjoni hija importanti ħafna għall protezzjoni ta' l-ambjent u biex nippruvaw niġildu tibdil fil-klima. Jina nilqalek din ir-rakkomandazzjoni bħala pass fid-direzzjoni it-tajba kemm għall-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam il-żamma tal-protezzjoni tal-abitati u l-biodiversità nistgħu nagħmluha biss jekk naħdmu pajjiżi terzi biex nassiguraw mhux biss li l-Unjoni Ewropea ma tesportax jew timportax eh, l-injam Eh, illegali u laqas appoġġa l-importazzjoni. U qed nittamaw li niksbu dan. U jiena nilqa l-impenji sodi motija mill-Vjetnam sabiex ikun hemm l-istrutturi meħtieġa biex insaħħu l-impenji f'dan il-ftehim. Mr. Hannan. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena naħseb li dinja xi ħaġa ta' ħafna sens li l-Unjoni Ewropea taħdem flimkien mal-Vjetnam fuq is-sostenibilità ma nixtieq li l-membri jaħsbu ftit dwar il-miraklu li wassal sabiex dan ir-rapport kien possibbli. Twassal għall-esportazzjoni ta' somma daqs il-GDP. fil fil-fit-twenninijiet il-GDP tal-Vjetnam kien ftit iżjed minn 200 dollaru. Issa zdiet belf, anzi 2000 fil-mija jekk nikkonsidraw il- eżistenza ta' xiri. Ħaġa straordinarja meta naħsbu dwar kemm ibdamu jippruvaw il-Stati Uniti jirdu il-komuniżmu. U minkejja l-gwerra li kienem fallit u 20 sena wara, ġifiri wara li kienem kummerċ ħieles wasal għal ta' dritt u l iżvilupp ta' libertà ekonomika f'dak il-pajis. Din hija l-istess lezzjoni ħallu il-prodotti u s-servizzi jaqsmu l-frontieri biex ma jkunux is-soldati li rridu jaqsmu l-frontieri. Tajbis, naqdu issa għal rapport li jmiss ta' ħawtla li hija fuq rizoluzzjoni fuq il-subija volontarja ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Vietnam. Sinjur l-Onorevoli Meyer. Grazzi ħafna, Sinjora President, renju Unit hija l-ikbar importatur tal-injam tropikali. Jiena nappoġġa dan is-subdin subija volontarja mal-Vjetnam eh, fiġli da kontra il-tuħ tas siġar eh, illegali. U huwa eżempju ta' negozju u gvernijiet jaħdmu flimkien. Imma iżjed minn nofs eh, il- l-injam jiġi minn sorsi illegali. Dan l-approċ volontarju waħdu mhux ħajja jeqret din il dan il-kummerċ illegali. Irridu morru li lin bil-leġislazzjoni timponi proibizzjoni fuq l-importazzjoni tal-injam kollu illegali. Irridu eh, naraw li ma jkunx hemm korruzzjoni fil-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi. Il-tuħ legali kif ukoll eh, dan jagħmel ħsara lill-ekosistemi jaċċelera tibdil fil-klima kif ukoll iwassal konflitti ma nistgħux eh, ma nagħmlu xejn sakemm eh, nalqu dan is-suq ta' injam illegali għal dejjem. Grazzi ħafna dwar rapport Dolson fuq l-iskambju ta' informazzjoni fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi għal minuta l-Onorevoli Zdrojewski. Id-dibattitu tal-biraħ kien interessanti ħafna u waqtu rnexin nitkellem fir rigward tal-ewwel rapport, l-ewwel biċċa tar-rapport. Iżda ma kienx hemm biżejjed ċans biex eh, nitkellem dwar it-tieni parti li hija importanti ħafna u għalhekk illum qed nimla dak il-vojt tal bira L-iktar kwistjoni kontroversjali kienet l-persuni li għandhom ċittadinanza doppja Eh, u daw l-affarijiet marbuta ma' dan rapport. Mill-2018 fil-fat irnexxila niksbu eh, ftejim u konsekwenza kienet fil-fat il-votazzjoni tal-lum. Nixbet l-attenzjoni ta'kom għal kwistjoni importanti ħafna marbuta mal-informazzjoni ta' data, ma' zama ta' data mhux biss ta' persuni b'ċittadinanza doppja iżda dawk illi minħabba daw is-sitwazzjonijiet eh, jevitaw il reġistrazzjoni f'każ ta' reati kriminali eċċetera. Eh, B'ek issa l-verdett mill-perspettiva tiegħi għas-sigurtà Ewropea huma ta' benefiċċju kbir għall-Unjoni Ewropea kollha kemm. Grazzi. Naddu issa rapport xojdrova fu il-programm ta' il-korp, il-programm tal-korp ta' solidarieta Ewropew, l-onorevoli Bild l ewel waħda. Mela, mill net xtaqt eh, nikkundanna l-approċ polemiku tal-Kummissjoni li qed joħolqu programm ieħor. M'hemmx dubju li dan il-programm se jipprova jiġġustifika l-eżistenza tiegħu billi jestendi l-prerogativi tiegħu llum ġi kollox ikkonfermat. Fil-waqt li l-aħħar tekst ġi adottat ftit xulilu issa ġi estis għal ajnuna umanitarja, li wieħed ikun ċittadin minn stat membru m'għadux kundizzjoni biex wieħed jipparteċipa u ġie miżjut il-budget ukoll. Ħaġa assurda di għax aħna nafu li programm mhux ħajkun ta' suċċess daqskemm nittamaw. Issa ħaġa li nsibu assolutament kera hija li huwa impossibbli li jkollna dawn l-azzjoni ta' solidarjetà fil-pajjiż tiegħu stess. Il-Brussell qed tipprova turi solidarjetà imma tant qiegħda minn beda. U rridu nifukaw fuq ir tal-sfidi li naraw mill-immigranti aħna naraw li l-imħabba tal-ieħor tal twassal għal mibeda Hija kważi ridikola s-sitwazzjoni. Is-Sinjor McKinsey. Very much, Madam President, dear colleagues. Grazie ħafna, Sinjor President, kollegi, jiena nemmen li l-Korp ta' Solidarjetà għandu potenzjal reali sabiex jagħti valur miżjut li politika soċjali Ewropej. Joħloq solidarjetà fost iż-żgħażagħ Ewropej jippermetti għat kabbir eh, personali taċ partiċipanti. Jaġa fantastika li mill-fejn li pajjiżi mhux membri jistgħu jipparteċipaw ukoll u dan jista' jgħin fid-diplomazija ta' nies min-nies. Apparti dan, dan isaħħaħ l-involviment u jippermetti li żgħażagħ japprezzaw eh, l-aspett mhux materjalistiku tax-xogħol tagħhom. Jiena nappoġġa dan ir-rapport u nittama li l-volontarjat isir parti mill-ħajja eh, bħala parti miċ-ċittadini li jixtiequ jinvolvu ruhom fi kwistjonijiet ta' interess pubbliku jiddedikaw ftit sigħat għal kawża tagħhom li kawżi li verament jemnu fihom. Grazzi. Thank you, Mr. Strojewski. Grazzi, e, xlum xtaqt nġbet l-attenzjoni ta' tlet kwistjonijiet. L-ewel net, F'dil perspettiva 2018-2020 qed nitkellmu dwar il-budget man għanna biss budget e, ġenerali fejn e, huwa importanti li rridu insaħħu iktar. Bħalissa mannix il-promozzjoni adegwata għal dan il-programm il-ġdid, kompletament ġdid. U t punt, eh, l-użu ta' eh, teknoloġiji dinamiċi ta' komunikazzjoni huwa vitali illum fi żmien ta' meta qed nimplementaw dal-proġett. Eh, l-għaliex inkella dal-programm se mhux se jkollu konklużjoni pożittiva. Aħna qed nitkellmu dwar iż-żgħażagħ, qed nitkellmu dwar budget individwali, għandna bżonn ta' strateġija ġdida għal żaza sabiex issir eh, tema prinċipali ta' dawn il-programmi eh, fil-korpus ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ngħaddu għall-Onorevoli Scheinfeld. Grazzi ħafna sur President eh, l-korps ta' solidarità Ewropea hija xi ħaġa idea sabiħa ħafna għandha valuri morali, etiċi, ehm, edukattivi fost oħrajn. Din hija importanti ħafna. Din tagħti opportunità għal realizzazzjoni personali iżda wkoll is-saħħa il-kwalifiki eh, edukattivi tappoġġja wkoll reġunijiet eh, u anka pajjiżi. U bla dubju ta' xej se tagħti eh, l-futur għal 350,000 ruħ. Allura, l-Istitut ta' Innovazzjoni fi Vienna eh, ta' din l-inizjattiva unur eh, illa li kien pozittiv u għalek nappoġġja eh, dan bil-vot li tajt. Grazzi. Grazzi, Sassur Farija. Grazzi ħafna, Sinjora Presidenti, la votajt favur dan il-rapport li jistablixxi il-programm tal-Korp ta' eh, Solidarità Ewropew għaliex dawn iż-żminijiet ta' nazzjonaliżmu u xenofobija jiena nappoġġa kwalunkwe ħaġa li tappoġġa ċittadinanza attiva u solidarjetà. Issa mill-bidunet dan huwa iżjed minn sempliċement programm ta' volontarjat ikopri appoġġ għal mobilità u proġetti ta' volontarjat fi proġetti professjonali permezz ta' apprentistati u anka eh, programmi strutturali f'ċertu żoni huwa importanti l-implementazzjoni ta' tiegħu ma, ma jiġix abbużat sabiex ikun hemm koeżjoni soċjali użata mill-NGOs jew kella minn kumpaniji sabiex ikollhom li ma jintużawx biex jispiċċaw jimpjegaw pratikament nies biex xej. Iridu jiġu użati kif suppost, m'għandux ikun mod kif aħna e, inkatru aktar il-prekarjat u irridu nsibuh bħala mod kif nġildu il-qat fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa. Grazzi Sur Kelly. Jien ukoll kont kontent li nivvota favur dan ir-rapport u fil-fatt l-għanijiet ta' dan ir-rapport u l-programm um biex jipromovu solidarjetà bħala valur u jżidu l-involviment ta' zaza. Il-korp ta' il-programm tal-Korp ta' Solidarjetà Ewropew huwa mod tajb ħafna biex iż żaza jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom permezz ta' eh, apprentistati u nkella esperjenzi ta' volontarjat. Il-bidla proposta biex iżid il-, -il il-finanzjara l program ħaj permetti aktar jibbenefikaw minnu u kif ukoll li tpoġġa l-enfasi fuq in-nies użaza, marginalizzati u zvantaġġati. Numru kbir ta' Irlandiżi li diġà rreġistraw li jipparteċipaw nittama li jipparteċipaw aktar minn iskull sfond, speċjalment dawk li jgħixu f'żoni rurali iżolati u żoni oħra zvantaġġati u il-programm huwa mirat b'mod partikolari fuqhom. Grazzi ħafna ħad gos nivvota fuq. Grazzi ħafna naddu għal rapport Nibler fuq lat tal ċiber sigurtà fl-Unjoni Ewropea l-ewwel kellim is-Sur Marjas. Aħna qegħdin nitkellmu dwar iċ-ċiber sigurtà. U bħalissa aħna għandna ksur serju f'ċertu eh, stati membri speċifiċi il-bira jiena tlabt l-sur Ansip, il-Kummissarju, sabiex jagħtina l-pożizzjoni tiegħu fuq il-menti differenti li għamilt jiena għaliex il-gvern Grek mod preventiv qed jarresta lil dawk li ma jaqblux mal-beħ tal-Maċedonja u l-istorja tagħna. U għamlu arresti fi żona ta' Nizza u l-Ministru tal-Protezzjoni taċ ċittadini qal li jaf isimhom u d-dejta tagħhom għaliex il-Pulizija qed jivverifikaw fuq Facebook u il-medja soċjali din hija xi ħaġa li tiġri llum fil-Greċja u din ħejju kazistika kontra dawk li ma jaqblux mal-beħ tal-Maċedonja. U il-ftejn ta' pesmes u dawk li parteċipaw fil-protesta. U n-nies l-autoritajiet għandhom aċċess għal medja soċjali jaraw l-opinjonijiet, iġbiri l-Komissjoni għandha t fuq dan. Grazie ħafna, Sur Zdrojewski. Bardzo Fi kwestjoni importanti ħafna ta' sigurtà ċibernetika, tlifna ħafna ħin, permettu li ngħidilkom li din kienet xi ħaġa li indirizzajna sentejn ilu b'riżultati pożittivi. E, Fis-Settembru ta' sena li għaddiet e, ksibna e, ftejim fi trio u bekk stajna f'dim il-Kummissjoni u dim li tre stajna naċċettaw f'jannar dak li kellna. U llum kellna l-votazzjoni ta' din kwistjoni Dan il-mandat għall-Aġenzija kontinwu huwa kruċjali f'punt wieħed prinċipali għaliex il-ġbir ta' data, il-ġbir ta' dik l-attività tal-esperti għall-ewwel darba skenna l-opportunità li konna aspett operattiv. U qed niġbed l-attenzjoni tagħkom għaliex fil-ċibersigurtà speċjalment l-effiċjenza mhux il-ġbir tal-informazzjoni hija l-element kruċjali fil-bini tas sigurtà ċibernetika. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kelly. Mikrofnu għal kelim Jina votajt favur eh, dan il-rapport u parteċipajt eh, fil-diskors il-biraħ u għal darboħra s-senerġa nitkellem dwar il-rapporter eh, li għamel xogħol eċċellenti fuq dan il-rapport. Kuljum nisimgħu dwar attakki ċibernetiċi ma' kullimkien. kien uħut isiru minn individwi, uħut minn organizzazzjonijiet kriminali, iżda dan kollu jiġi minn pajjiżi bħal Russja u l-Korea ta' fuq. Allura huwa importanti ħafna illi noqogħdu attenti u nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nipprevjenu dawn l-attakki. Mod partikolari nilqa is-setat eh, li nataw l-anisa u speċjalment dan huwa pass il qudiem bla dubju ta' xejn. Grazzi, grazzi u ngħaddu għar-rapport eh, li jmiss il-kummerċ mhux ġust l-prattiċi fil-business tu fil-relazzjonijiet bejn il-kummerċ marbuta mal-provvista tal-ikel. Grazzi ħafna, Signora President, l-Onorevole Miranda fil-pajis tiegħi għandna 28 ċentezmu għal litru ta' ħalib li eh, jinkludi ovvjament il-nefqa tal-proċessar. Eh, Allura, bla dubita ta' xej, um ninsabu f'pożizzjoni dajfa fej jitħlu l-prassi eh, mhux ġusti. Dawk li jixtru l-prodotti m'għandhomx l-istess saħħa bħal m'għandhom il-bdiewa il-provvista tal-katina tal-ikel eh, u relazzjonijiet li qed nitkellmu dwarhom kellna fil-fatt ġa intervjedejt tliet darbiet issa wasal il-waqt biex fl-aħħar nindirizzaw dil-kwistjoni. U għalek din il-proposta tal-Kummissjoni fuq il-prassi mhux ġusti fuq il-kummerċ bla dubju ta' xejn jirrispondi għal xi ħaġa illi ilna nsejħu għali għal ftit żmien. Issa eh, konvinċejna illi l-bdiew għandhom jiġu protetti ħafna iktar minn dawn il-prassi illegali. Grazzi ħafna. Eh, L-Onorevoli Marjas. Biex inkunu nistgħu nappoġġaw il-bdiewa tagħna, għandna bżonn ta' projbizzjonijiet Eh, assoluti ta' prassi inġusti, mhux bissi ta' eh, prassi speċifiċi bħal men fir-rapport. Il-prassi kollha li huma inġusti għandhom jitwaqfu għaliex aħna nafu illi il-produtturi qed jisfruttaw din is-sitwazzjoni u qegħdin jaqlaw xi 20% fuq il-prezz ta' bejħ ta' prodotti. Sostanzjalment hemm Eh, profitt kbir mill-kumpaniji kbar ta' distribuzzjoni fil-katini tal likel illi jihdu vantaġġ eh, u, jihdu eh, jihdu jisfruttaw is-sitwazzjoni. u il-produtturi jibqaw pratikament minar prodott. Allura hemm ikun hemm projbizzjoni tal-prassi eh, ħażina, Sur Scheinfeld. Grazzi ħafna Sur President. Wara 30 jum eh, mill-produzzjoni għakon bidliet fil-kondizjonijiet tal-biet kondizjoniet tal bieta tal trasportazzjoni tal provvista talba għal ħlas eh, mill-provditur għat-telf tal-prodott il-reklamar il-post fuq l-iskafef taw kolla mm, il-ritorn tal-flus għal dak li man beħ, eccetera, eccetera, eccetera. Dawn huma biss ftit eżempji li huma konsidrati bħala prassi ħżiena eh, tal-kummerċ li qed nindirizzaw hawnhekk. U f'din id-direttiva ehm, din tagħti l loka l istat membru li tkun flessibbli biex eh, tieħu l-proċeduri personali tagħha bħala stat membru u għandna dejjem żewġ latijiet ta' Ovvjament jekk ehm, lat li kollu xi forma ta' prassi ħżiena fid-direzzjoni tal ieħor irridu naġixxu iżda wkoll kull kwistjoni trid tiġi indirizzata b'mod individwali. Grazzi. Thank you. Grazzi, nista' ngħaddu għal rapport ċoflin inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. il sinjora Scott Cato, però miex prezenti, naddu direttament ta' Sinjora Miranda. Grazie, President. Jina votajt favur dan il rapport għax jina nħoss li ċittadini Ewropej, inizjattiva ta' ċittadini Ewropej hija e strument ta' parteċipazzjoni diretta għal persuni demokratika eh, tati parteċipazzjoni jiena defendejt ħafna ċittadini Ewropej għal dritt tal-ilma u, anki fuq il-pat tal-lingwi ta' minoranza biex niproteġġu eh, il-wirt lingwistiku u kulturali eh, għandu jkunem lista ħafna itwal anki il-kampanji ta' illi iżidu l kosċenza fost il-poplu ma' importanti. Il-kommissjoni għandu eh, jgħati dan possibli u anki il-lingwi Ewropej għandu jkun hemm sit pubbliku fuq l-internet li jkun faċli li wieħed jagħmel aċċess leh. Grazzi ħafna, Signora President. Istur Marias. Grazzi. E din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej tesprimi il-prinċipju ta' demokrazija parteċipatorja u għanda tiġi eżerċitata bliktar mod demokratiku dirett. Mandux ikun hemm burokrazija, hawnhekk għandna kontradizzjoni. B'din inizjattivi iċ-ċittadini jitolbu l-Kummissjoni jieħdu inizjattiva leġislativa min jikontrolla jekk din inizjattiva leġislativa ta' ċittadini skont il-liġi? Il-Kummissjoni. Allora għanna l-istess persuna illi ti proponi xaħġa u anki e, kontrolla, allora l-Kummissjoni kontrolla jekk l-inizjattiva leġislativa hiex korretta waqt l'iniziativa l-inizjattiva titlob li l-Kummissjoni tiddeċidi jiena ngħid li għandu jkun istituzzjoni differenti, e, aġenzija differenti li kontrolla da. Irridu e ridonato possibilità li nato li ċittadini il-possibilità e, li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom għad-demokrazija parteċipatorja. Sur Mamikins. Grazie. Din l-inizjattiva eh, ġiet maħluqa biex inkunu nistgħu nagħtu il-poter li ċittadini, però għadha mhijiex effiċenti biżejjed u ma l-ebda eh, eh, inizjattiva ta' ċittadini ġiet bażata fuq ECI. Kien perċentuali kbira ta' ċittadini m'għandhomx mm, għarfin leġislattiv legali f'din is-sitwazzjoni huwa diffiċli li ċittadini isemmu leħinhom. Però fl-opinjoni tiegħi il-pakket ta' riforma jagħmluha ħafna iktar diffiċli li ċittadini jipparteċipaw billi ikun hemm limitazzjoni ta' ġbir. Aħna qegħdin fil-21 seklu u għandu jkun eh, modi digitali faċli Eh, pero jina votajt anki favur ta' dan. Grazzi l-Onorevoli Scheinfeld. Grazzi ħafna, Signora President. L-inzjattiva Ewropea ta' ċittadini mhuwiex strument demokratiku, iżda huwa mekkaniżmu għall-unifikazzjoni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea madwar idea, madwar eh, xi ħsieb jew xi mira komuni U biex il-Kumitat Ewropew jissejja għandek bżonn minn tal-inqas seba eh, membri eh, eh, ċittadini Ewropej minn seba stati membri u mbagħad ovvjament miljun ta' firma biex mbagħad titressaq il-qudiem issa li daħħalna aktar liberalizzazzjoni u aktar faċilità eh, f'dil kwistjoni bħal ġbir ta' firem ċentrali eh, hija xi ħaġa pożittiva ħafna. L-iktar ħaġa importanti hija li huwa propju l-Parlament Ewropew li jitkellem dwar kwistjonijiet li se jwaslu għal tali idea eh, pożittiva għaċ-ċittadini. Grazzi. L-Onorevoli Ferija. Signor President. Grazie ħafna, Signora President Jiena votajt favur dan ir-rapport fuq din l-inizjattiva ta' ċittadini għaliex jiena nemmen li rridu nżidu dan il-strument importanti u nagħmlu aktar kredibbli, ġifieri l-istrument li tjaqat iżjed in-nies jagħti aktar opportunità għal parteċipazzjoni fl-Ewropa li tippermetti għal anka differenzi U ovvjament irrid ikun hemm ċertu skrutinju biex nevitaw frodi imma l-inizjattiva għandha tippromovi l-inizjattiva anzi l-integrazzjoni u iċ-ċittadini kollha għandhom jagħtu kunsens irridu nagħtu wkoll ħin sabiex inizjattivi jiġu ikkonsolidati. Sabiex ikonna proċess leġislattiv koerenti jrid ikun hemm strument Ewropew U l-istrument mandux ikun biss ta' ftit jew ta' xi stat membru wieħed u ovvjament irridu eh, naraw li jkun hemm lodod disponibbli sabiex iċ-ċittadini kunu jistgħu jużaw dan l-lodda importanti demokratika. Grazzi ħafna, rapport li miss huwa tas Sinjura Kalniete ngħaddi l-kelma lis-Sur Mamikins. Kollegi, jina impressjonat mill-spirtu ta' ostilità li daħħal il-rapporter f'dan rapport u fuq il-relazzjonijiet eh, ma' Russja li huwa bbażat fuq id-deterrenti. Mem lebda rakkomandazzjoni fuq kif nistaw nerġaw nibdew komunikazzjoni, ħafna rakkomandazzjonijiet fuq kif nistaw waqfu l-komunikazzjoni u timmina u koll kredibilità tal-messaġġ billi hemm ħafna akkużi ta' kwistjonijiet li biss ġew investigati. Issa fuq is-sanzjonijiet iżjed ma jkunu eh, effettivi biex dajfu l-ekonomija tal-Russja iżjed eh, jimminaw lan għaliex ir-Russja mhux ħatkun imsieħab aħjar u s-sanzjonijiet fissru li nitilfu l-interlokuturi li kellna bżonn. Ovvjament l isfida reali mhijiex il-Russja il russja U hemm ċertu stati membri li għadhom jgħidu li hemm il-konfront, ġifieri bit-tama li jiġbru xi voti. Ejja, jiena votajt kontra. Mr. Nekov. L-Onorevoli Nekov. Kollegi, Jiena naqbel ma dak li għadu kif qal is-Sur Mamikins. Ir-Russja huwa pajjiż ta' importanza strateġika għal parti kbira tal-Ewropa. Għandu frontiera ma' l-ikbar numru ta' stati membri hemm eh, frontiera komuni ma' l-Unjoni ta' aktar minn 2300 km u jem sieħeb strateġiku u jiena naħseb li qegħdin nagħmlu żball għaliex qegħdin nirrifjutaw il-politika reali tal-21 seklu. Ma hemmx bżonn ta' dikjerazzjonijiet politiċi għaw ah, jew patronaġġ. Il-paragrafu 26 jikkundanna l-parteċipazzjoni tar-Russja fil-każ Kripal. Is-servizzi uffiċjali tar-Renju Unit mhumiex ċerti fil-konklużjonijiet tagħhom Dawk il-kollegi li appoġġaw dan it-tekst għandhom iżjed informazzjoni mis servizzi tal-intelligence. Aħna qegħdin nikkritikaw il-ġurnaliżmu investigattiv fil-pajjiżi terzi, ma fil-Bulgarija hemm ċertu xandiriet li qegħdin jiġu ehm, projbiti minħabba l-informazzjoni li jagħtu. L-aħħar rapport huwa ir-rapport tas Sinjura eh, Post u ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Majer. Grazzi ħafna Sinjura President Il-konflitti armati rari li jiġu eh, miġilda fil-kampijiet tal-gwerra imma madwar komunitajiet l-opportunitajiet ta' trasport, ta' impjiegi, kollha jiġu affettwati, in-nisa mhumiex qed jiġu permessi li eh, jipparteċipaw. In-nisa fil-fatt huma biss 2% tal-medjaturi u 5% ta' eh, xhieda jew firmatari għal proċessi ta' paċi f'dawn l-aħħar 30 sena. Dan ir-rapport bħal riżoluzzjoni eh, tal-ġusma użda wieħed li ta' 3-5 juri li n-nisa jesprimu laffariet mod differenti. Jena raw il-Kashmir per eżempju mill-1989 eh, hemm ħafna rġil niqsin hemm eluf ta' romol ma' romol li jaqas biss huma ċerti li huma armla Eh, u din qed tintuża anka eh, anka bħal istupru bħala għodda tal-gwerra, arma tal-gwerra. Jiena naħseb li dan ir-rapport huwa pass fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna bekka laqna l-ispjegazzjoni tal-votazzjoni seduta hija sospiża sa tlieta. Grazzi. Dikla tajba.